Draghi, il primo punto dell-Ordine del giorno. L-għodwa tajba, signori, l-ewel punt li għanna fuq l-agenda tal-lum huwa dikarazzjoni tal-Kommissjoni dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2014. Nixtieq infakkar lill membri li għal dan id-dibattitu m'hemmx proċedura ta' catch the eye. Naddi il-kelma lill-Kummissarju Schmidt. Grazzi ħafna, President onorevoli membri. L-elezzjonijiet għal-Parlament Ewropew għadejjem ta' importanza għall-Unjoni. U da l-elezzjonijiet tal-2014 għedin ħajaslu f'żmien verament kritiku. L-Kommissjoni dejjem appoġġat kull sforz biex eh, eh, s il-leġitimità tal-Parlament, mux biss l-interess tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kollha, imma iżjed u iżjed l-interess tal-ċittadin jew rappreżentazzjoni diretta huwa element kruċjali tal-leġittimità għall-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Dak li għandna bżonn illum, żed minn min ieħor huwa dibattitu pan-Ewropew eh, ftejim aħjar dak li għaddej eh, iżjed votanti u eh, U r-riżultat iżjed dirett bejn il-riżultat tal-elezzjoni u l-mexxija tal-Kummissjoni. Il-President Barroso talab lill-partiti politiċi Ewropej jippreżentaw il-kandidati għal President tal-Kummissjoni u l-elezzjoni tal-Parlament fl-2014. Impenn min-naħa tal-partit politiċi li jihdu dan il-pass isaħħaħ id-dimensjoni Ewropea ta' dawn l-elezzjonijiet danna jistassir minar mingħajr tibdil għax meta tajt li meta l-Kunsill jipproponi kandidat għal President tal-Kommissjoni għandu jieħu niħu nota tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għalhekk huwa ħaġa li wieħed għandu jappratika immedjatament dak li dak l-għandu xaqsam il-bilanċ bej sessi tafu li komissjoni te promuvi l-kwaljanza bej sessi. Ma dana kollu eh, eh, eh, din hija ħaġa li wkoll tinfettwa għal presidenza Allora jekk tifmu li mhumiex il-Kommissjoni biex tiddiskuti l-azzjonijiet tal-President li ġej dwar id-dati eżatti tal-elezzjoni tal-Parlament fl-2014 tkun ħaġa sfortunata li dana jkollhom effett negattiv fuq il-numru ta' voti jekk il-Kunsill jadotta jipproponi data oħra għall-elezzjoni tal-Parlament, Kunsill parlament li rrid jiġi konsultat skont l-att elettorali mendat l-1970 Rinnu niskuraw li kunu ċari dwar id-data, il-bżon ta' għaqda un politika aħjar leġittimità ta' deċiżjonijiet li jittieħdu fil-level tal-Ewropa għandhom jibqa' fil-qofol ta' dibattitu koll fuq l-un ġejjin tal-Unjoni Ewropea. L-vot tal-Parlament huwa essenzjali f'dan il-kuntest. Grazzi. Grazie, Grazie Kommissar. Grazzi ħafna. Naddil kelma s-sena l-kellima tal-gruppi politiċi li pipi l-ewel, il-sur Kazini, 10 minuti nus. Si, grazie. Iva, grazie, Signora President. Il-proposta ta' rizoluzzjoni li għan votaw dwaru jiġbor fih tlet punti l-ewel wieħed il-data tal-elezzjoni ħadir basra, il-proposta ser tigarantixxi illi ta' tmiem is-sajf il-Kommissjoni tkun tista' tibda xogħla. Il-Kumitat ikun sebda xogħlu propjament ikun jista' jevalwa jekk hux possibbli kif qal il-Kummissarju illi id-data ikun tista' twassal għal titjib Jiena naħseb il iktar punt importanti hija dak illi jipprevedi l-indikazzjoni minnaħa tal-partiti politiċi. Nippreferi ngħid partiti politiċi, mhux familji politiċi biex eh, nkunu nsaw nisħuq fuq l-importanza ta' riformazzjoni ta' dawn il-partiti Ewropej. U eh, kont ngħid ħad jindika il-President il eh, president Eh, li jista' jkun eh, li jista' jitla fil-Kommissjoni. Dan importanti ħafna. Il-parċipazzjoni fil-vot ta' ċittadini importanti minħabba l-fatt li tul l-elezzjonijiet Ewropew aħna nitkellmu fuq ħafna affarijiet oħra, problemi nazzjonali, mhux problemi Ewropej. Problemi Ewropej aħna narawhom biss bħala verifika tal-assi politiċi interni. Allura, aħna rridu li waqt l-elezzjoni taħni tkun dwar l-Ewropa u li ċittadini kollhom il-rida l-impen li u jafu biċċert illi l-vot tagħhom jott bħala ċittadin Ewropew. Għalhekk dan l-anticipazzjoni għal President Ewropew tal-Komissjoni Ewropea tkun tista' din il-ċans lill-ċittadini li jipparteċipaw iktar mill-li kienu jagħmlu elezzjoni elezzjonijiet qabel. Aħna issa rajna aħna għandna bħalissa dejjin minn mistoqsija eh, li jekk għandix bżonn iktar Ewropa jew inqas Ewropa. Allura bekk ikonna ċans li tnatu eh, il-ċittadini ċans li jiddeċidu huma stess fuq il-President tal-Kummissjoni u di xaġa importanti ħafna. Issa rigward il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni ħankunu qegħdin indiskutu jekk forsi ta' min il-kommissarji li miss jintazlu permezz ta' kwota illi jista' jiġi definit numru imma jista' wkoll jitħalla indikazzjoni mhux determinata permezz tal-MPs. Allura bekk eh, l-ċittadini kollhom sens li huma qegħdin jieħdu sem fil-vot u għalhekk ta' min jappoġġa din ir-riżoluzzjoni. Grazie per il gruppo S. Grazie, Hafna. L'onorevole Gualtieri, 3 minuti. Grazie Presidente. Grazie. Il-kriżi attwali mhix waħda ekonomika biss. Hija waħda politika wkoll. Marbuta mal-importanza għall spazji nazzjonali politiċi kif ukoll ħtieġa minnaħa l-oħra illi l-euro irid ikollok kolon gvern Ewropew li huwa imsejjes fuq istituzzjonijiet Ewropej illi jkunu mażulin demokratikament fuq livell Ewropew. Għalhekk il-riżoluzzjoni li aħna se nivvotaw fuq huwa ta' importanza kbira. Ħer inkompli wara eh, il-kalim rimis. jmiss. Rivoli Daff per il gruppo Alde per tre minuti. Non ne L'onorevole Daff, Alde. il-partit politiku huwa il-ħolqa li m'hemmx fil-demokrazija transnazzjonali. U jekk aħna għan nisuperaw nissuperaw eh, tnaqqis fil nur ta' votatanti għandna bżonn nikkonvertu lil partiti politiċi Ewropej f'organizzazzjonijiet li kapaċi jagħmlu kampanja elettorali sew. Iġifieri disposti li artikulaw ideoloġija biex wieħed ikun jista' jagħmel għażliet kritiċi u jerbaħ il-voti. Dan il-mozzjoni tibda l proċess billa billi titlob l-familji politiċi jihdu responsabilta biex jibnu l-struttura politika ta' l-Unjoni Federali tagħna. il nominazzjoni ta' champions tal-partiti politiċi bħala kandidati tal-presidenza kif ukoll il-kulleġġ jindażel mill-Parlament isegwi il-loġika ta' trittat ta' Lisbona. Li bieħ il-Parlament jeleġġi il-suċessur ta' Sur Barroso. Il-suċess tana jiġi mkejjel dwar kif nippersonalizzaw u il-kampanja elettorali li tkun kapaċi tattira l-attenzjoni tal-pubbliku twassal għal dibattitu dwar kwestjonijiet serji li qed jiffaċċaw il-Parlament li ġej, per Il-karattru, l-ekwilibru sessuali u l-kapacità tal-Komissjoni il-pass ta' integrazzjoni bid-daqs u natura tal-budget u id-daqs tal-numru tas-sab tal-Unjoni. 2014 huwa opportunità biex transformaw l-Ewropa f'demokrazija u din il-Parlament għandu jaħtaf l-opportunità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 l-sforz tagħna biex niblu l-aħjar demokrazija li zaħħet b'saħħetha fid-dinja u fil-off ta' demokrazija il-poteri jiġu mill-poplu. Istituzzjonijiet b'saħħithom, deċiżjonijiet b'saħħithom imma fl-aħħar mill-aħħar huwa kif il-volontà tal-poplu tiġi inkorporata u l-iżjed forma, l-iżjed dan forma b'saħħetha, iżjed tkun b'saħħetha demokrazija l azzjonijiet Ewropej ħan nidġeċidu fuq il-ġejjini tal-politika. U ċittadini għandhom jarfu li dak li jazlu bil-vot tagħhom għandu x'jaqsam ma dak li jiġri fil-ġejjini fil-politika ta' Ewropea. Li e, nistaqsi huwa l-bar sur Barroso minn fejġi fil-sistema Ewropea sistema Ewropea waslet għal dan, eh, nistaw najdu li l-poplu kellu possibilta biex jażel is-Sur Barroso, huma l-ċittadini eh, għandhom is-sens eh, da sens li jeleġu man bat ma jkunx kontrol fuq dak li jiġi. Allora u importanti li familji politika eh, għandu jkollhom id-dmir li l-elezzjoni tkun veru ma tiġix sew bażata għandna bżon kampanja Ewropea għal kwistjonijiet Ewropea u mhux kwistjonijiet nazzjonali. Rridu li l-familji politiki jgħidu għandhom jgħidu minu mal-kandidati għal post ta' president għal karika ta' eh, President tal komissjoni Ewropa li huwa l li għal pozizjoni li zjab saħħita fl-Unjoni, un-bat għanna nizguraw li jħolqu l-pjattaformi politiċi biex jwaslu għal l-Europa eh, kollum vizjoni politika dwar l-Europa Dibnu u hekk insaħħu l leġitimità u d-dibattitu, l level ta' dibattitu fuq il-pożizzjoni differenti li aħna għandna. Dak li rridu namlu mbagħad u għal president fil-ġejjini tkun raġel jur mara wara r-riżultat tal-elezzjonijiet jiġi mażul li wieħed mill-aħjar kandidati li jiġu offruti mill-familji politiċi u hekk isur isir president. Aħna rridu niżguraw ukoll il-kummissarji mill-inqas 50% tagħhom fil-ġejjini ikunu membri tal-Parlament Ewropew. U ċittadini ikollhom kapaċità li jinfluwixxu kif inhi mamula l-Kommissjoni jekk insaħħu demokrazija. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fissem li CR, gruppi sijar, Sur Fox. Grazzi ħafna President. Nirringrazzja Sur Cassini u dawk fil-Kumitat tijaj għax-xogħol tagħhom. Hemm ħafna suġġerimenti utli aħna naqblu għanna bżon ntejbu il-proċeduru tal-elezzjonijiet tal-Ewropej li jmissu għanna bżon nżidu numru ta', ta persuni li jivvotaw jina naqbel mal dak li qed jiġi propost għandha tkun f'Mejju f'mhux Ġunju tal-2014 biex hekk ikonna żjed żmien niskrutinizzaw il-President. U l Unit, jek tamel l-elezzjoni f'Mejju, tkun iżjed faċli li jkollna l-elezzjonijiet, jek nifrankaw eh, il-flus eh, u nżidu l-parteċipazzjoni. Jena ħadgost li eh, b'dak il-paragrafu li nofs jiġu mill-parlament neħħi mill-komitat aħna m'għandniex li limitaw il-dritt li jgħazlu minn iridu biex jkollhom minn ehm, ikollom bħala kummissjoni għandhom ikun hemm irġiel u nisa billi kollhom talent u dan għandu jkunu ehm, jiġu mażula skont il-kapaċità tagħhom. Jiena ma naqbilx li l-Parlament jażal ehm, min meċi l-President. Il-President għandu jiġi mażul mill-Kommissjoni. Jekk il-partiti ta' ċentru Eh, u l-amin eh, jikunu disposti li jazlu l-President għazbu li ħajazlu li xaħat pal Martin Schulz sempliċi għal fatt li l-Partit Soċjalista jkollhom iżjed voti ma ħsibx li hija ħaġa li ħassir. Jiena għalhekk ma nistax naqbel ma din ir-riżoluzzjoni, grazzi. <clears throat> Grazzi ħafna. Issa fisem il-grupp EFD l-Onorevoli Agnew. Leader, mux possibli li tuża il-blue cards u keċ li għaj din dan il-dibattitu skont regoli ta' proċedura. Issa fissem l efd issu regnju għal-minuta. Bla mikrofonu. Not sure.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 li li l-ekwilibrju eh, sessuali prezenti ta' din il-Komissjoni ma jaddix għal dik li jmissa. qabel ma l-Unjoni Ewropea dwar l-egwaljanza ta' sessi eh, nistgħu nittrataw forma serja għandu jkun hemm bilanċ fil komissjoni Ma dika il-parti tajba ta' din riżoluzzjoni li qed niddiskutu. Maħarsu lej il-proposta il-partiti politiċi Ewropej jinnominaw il-kandidati għal Eh, kariga ta' komissjoni ta' President ta' komissjoni. Min fej ħarġu din l-idea? L-elettorat dibġi l-idea? Jgħat eh, edha fuq dawk li qed jipprotestaw f'Ateni, Lisbona jew Madrid, dan hija proposta li ġiet minn fuq minn għand Barroso fost oħrajn li eh, prova uh, Tkellem ħafna fuq dan meta tkellem l-Kamra, l demokrazija tiġi minn isfel. U jekk jekk il-partiti politiċi Ewropej jgħazzu kandidati għal-kariga ta' President Komissjoni u għandhom l-opportunità li għamlu għek, taġobomx barrosu jolene, il-deficit demokratiku tal-Unjoni li għem fl-Unjoni Ewropea mux ħansolvuħ billi Li namlu li dibattitu jkun personalizzati u prezidenziali. Dak li għanna bżon u għazid demokrazija. Li huwa raġuni li fil-grupp tagħna naħna għamenna talba fejn itwolbu l-istati membri li eh, daħlu sistema eh, li jippermettu li l-partiti politiċi jiġu reprezentati skont id-das tagħhom. Nkella x'tib ta' demokrazija teskludi parti mill-popolazzjoni mill-rappresentazzjoni politika. Dak li qed ngħidu huwa li ma jkun hemm x'tassazzjoni minn rappreżentazzjoni minn gwerra ta' indipendenza Amerikana. Din ir-riżoluzzjoni ma tirreflex dak ir-rekwiżit demokratiku. Aħna nħossu li dan huwa hija ħasra għax l-Unjoni Ewropea m'għandix il-bżonn ta' iżjed presidenza dak li għandha bżonn l-Unjoni Ewropea hija iżjed demokrazija. Grazie ħafna. Sul Gualtieri. Kompli. Grazzi, Grazie President. Għantet nejt il-krizi illi l-euro qed tesperjenza bħalissa mhijiex waħda biss ekonomika, hija waħda politika illi hija ġejja minn kontradizzjoni di qed tikber kull ma jmur, qed tisir ċara kull ma jmur illi hemm il-lat nazzjonali tal-politika kif ukoll il-natura Ewropea tal-linji ta' politika meħtieġa biex nħabtu biex u nelbu l-kriżi. Allura il-riżoluzzjoni il-edha proponi mhux li modifikaw it-trattati, mhux qed modifika tal-leġislazzjoni sekondarja, qed tlop riforma kbira tal-politika istituzzjonali għaliex permezz tal-mekkaniżmu fuq il-modell tal-sistemi parlamentari, mxed kelmu dwar il-sistema diretta, ma dwar il-mekanizmu ta' indikazzjoni minnaħat tal-partiti politiċi Ewropej illi huma rikonoxxuti fit trattati li huma entità li jen fit trattati li il-kandidat tagħhom għal Presidenza tal-Kommissjoni eh, mhux biss tal qed twetta ispirtu spirtu tal-ittra ta' trattat fejtejt illi il-President tal-Komissjoni u għalet mill-Parlament u li dan irrid jqis il-riżultat tal-elezzjoni u jirrispetta. Imma qed tippermetti riformi, t-permetti ċittadini illi kunu jistaw eh, jmorru dirett għal lazla għażla tal- eh, jiddeċidu huma ta' kif tiġi gvernata l-Ewropa. Din l-għażla leġittima demokratika permezz ta' spazju Ewropew li jingħata l-istituzzjonijiet komuni Din hija kondizzjoni illi issawar il-leġittimità demokratika tagħhom. Allura, din ir-riforma fil sema tiegħi ma jmurx kontra, assolutament ma jmurx kontra il-talba għal indipendenza natura indipendenti tal-Komissjoni għaliex artiklu 17 li referi għal dipendenza tal-Komissjoni fejn aħna nitkellmu dwar vota maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill fejn um referenza għal riżultat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew juri moċċar kif jiġri fil-sistemi demokratiċi illi il-leġittimità demokratika u l-indipendenza ta' entità tal-gvern mu murrux wieħed kontra l-ieħor. Aħna hawnhekk itkellmu dwar li niddemokratizzaw, nippolitiċizzaw sabiex inkun nistgħu nsaħħu istatat tal-Kummissjoni U bekk inkunu nistgħu nibnu Unjoni Ewropea hija iktar leġittima iktar b'saħħitha li tqarrab iktar maċ-ċittadini u allura ikkun iktar kapaċi illi tista' taġġixxi għal din il-kriżi straordinarja li ma bħala li aħna dejjin minna illi din tista' ndawruha f'opportunità din il-kriżi biex nagħmlu pass il qudiem għal dik hija d-direzzjoni tal-politika tal-Ewropa. Grazzi. Grazie. Grazzi. Onorevoli Older. Grazzi. Naħseb illi oliver Sinclair. Iwa eh, eh, bla illi li għawnek edin noħon u dibattitu u li ma nsawx nizaw blue card jew KGI li fisser li bat eh, il-membri panna panna unattaċt ma jkunux tam li ovvjament issa fl-2014 kolħat ħajkun qed joħroġ l-elezzjoni inti qed fil-bidu ta' dibattitu li ma kienx ħajkun hemm KGI imma inti match laqas imkien ma għalina, ħat ma għalina, ħat ma formali li musta jkun hemm karti blu. U dan huwa ksur tal-liġi, tal-regoli. Nek nqogħdu nitkellbu fuq il-demokrazija u leġittimità ma ħadd ma permess li jitkellem. Eh, grazie onorevole Sinclair, in realtà eh, Grazie fil-verità jina kontet fil-biddu illi maħn biħed illi l-kaġej mhuwiex permess illum dal-għodu fil dibattu għaliex dan kien il-ftajim bejn il-gruppi politiċi li qablu dwaru nhar it-tnej għaliex daħlu nhar it-tnej dan il-punt fuq l-aġenda. Għalhekk għandek biss deputat wieħed fissem il-gruppi, il-grupp tal mhux affiljati ma talbux illi jintervjenu. Pero Imbagħad il-Presidenta eh, il-President ikun fideh jekk jiddeċidix illi xi ħadd jista' jintervjeni bil-blue card. Ngħaddu għal Kummissarju Zemeta. Thank you, Mrs. President, Honorable Members. Grazzi, Sinu President, membri onorevoli, kif għal Sur Barroso fil-indirizz tiegħu ta' State of the Union. Aħna għandna bżonn spazju pubbliku Ewropew fejn il-kustjanijiet Ewropej jiġu diskussi. Aħna ma nistawx inkomplu provaw nsolvu problemi Ewropej b'soluzzjonijiet nazzjonali u dibattiti nazzjonali. MFF huwa każ hawnhekk. Għalhekk il-Kummissjoni tir tara il-involviment tiegħek tagħkom sabiex permettu il ċittadini Ewropej isiru atturi ġenwini politiċi. Kemm fil-kuntest tal-elezzjonijiet Ewropej tal-2014 jew l minnek. Il-preżentazzjoni minn partiti politiċi għal kandidat tal- kariga tal-President fil-elezzjonijiet tal-2014 ikkun kiku pass importanti. Għall-għażla tal-Kummissarju l-iktar aspett importanti huwa li l kummissarji nominati eh, jintgħażlu fuq il-kompetenza ehm, tagħhom u l-impen tagħhom u aħna għandna trattat ċar f'dan ir-rigward u f'dan il-qafas dawn il-familji dejjem ħilsta illi jiddeċidu huma li huma l-aħjar kandidati. Iżda il-Parlament dejjem jagħti widen il-kandidati kollha li jiġu nominati. il instituzzjonijiet kollha, il-partiti politiċi u koll istati membri dawn kollha jistgħu jużaw ħafna miżuri biex jippromovu l-proġett Ewropew għaċ-ċittadini tagħna. Issa bidejna li nieħdu ċerti deċiżjonijiet xirqa u xi mdaqqiet kuraġġużi illi imma meħtieġa biex nieħu dan il għanu u għalhekk aħna ħriġna proposta bħala Kommissjoni biex insaħħu l-leġittimità demokratika tal-Unjoni tagħna. Grazzi. Grazzi Kommissarju. Irċevejna proposta għal riżoluzzjoni id-diskussjoni magħluqa nivvotaw il-lejla anzi illum fil-11. Issa, punt fuq l-agenda li jmiss. Dicevo che eh, è prevista la presentazione. Eħna eh, spost istana prezentazzjoni tal-rapport annwali tal-Orti tal-Awdituri. Iżda għadna għedin istennu l-President, għanċu maġiġ, allura għan istennew minuta jew tnej.